ta' seba ta' Mejju il sidġu tiegħu ser ikun liberu. Il-autoritajiet kompetenti tal-Belġu informawni bil-ħatra ta' Sinjura Live Vernik bħala membru mill-4 ta' meju 2016 li qed il-post tas Sur Debaker. Nilqa lill-kollega u ngħid li tista' tieħu sem fil-Parlament sa ma jkun hemm il-verifika tal-kredenzjali. Is-Sur Pretzel inaqat mal-grupp INF e mill-ewwel ta' Mejju. Mill-grupp tal-Alde